collective investment and transfer. Li għandhom xaqtmu ma' eh, eh, intraprizi kollettivi u eh, sikurtajiet. L-ewwel kellim huwa sur Klintz. President, Kommissarju, kollegi. F'Lulju tal-2008 il-Kommissjoni Ewropea għamlet proposta tal-revizjoni tal-direttiva valida fuq il-CVN prezentat il-proposta taħħa u da se kamlet il-bazi ta' dak li qed niddiskutu l-lum. dana kien kalendarju ambizjuż ħafna jekk irridu nigarantixxu li din il-leġislatura tista' tikseb suċċess fuq din ir-reviżjoni ta' din id-direttiva illi ta' UCITS li diġà ila valida mill-85 L-għan u għalli nigarantixlu l-kompetitività tal-settur tal-fondi ta' investiment biex eh, nieħdu effett ta' skala u nisfruttaw dan l-isfett eh, eh, il-fondi kollha għandu jkollhom aċċess għal swieq kollha Ewropej. U dan rridu nagħmluh mingħajr il-protezzjoni mingħajr it-tnaqqis tal-prem protezzjoni tal-investituri, anzi rridu nżiduh dan. Kifat dan huwa programm ambizzjuż ħafna u nixtieq ngħid illi aħna kontenti li dan il-żmien da' sek limitat irnexxi nikkonkludu dan il-proġett. Il-fondi ta' investiment joffru l-investituri żgħar il-possibilità li eh, anki mm, somhom żgħar jistgħu jiġu eh, diversifikati f'portafolli differenti li jiġu ġestiti b'mod professjonali. Fil-passat, il-usits Ewropej kienet su storja ta' suċċess dawn ma jiġux offruti biss fl-Europa, imma anki ħafna minnhom barra mill-Unjoni Ewropea. Mod speċjali fl azja fl-Amerika Latina u fl-Amerika Latina. U huma eh, għandhom valur kbir f'dawn il-kontinenti. Grazzi għal reviżjoni ta' din il-direttiva nistgħu nagħmlu b'mod illi il-prestiġ ta' dawn il-usage jista' jiġi miżjud. Ġa fil-passat il-direttiva eh, kien hemm rapport fuq darbtej u li darba il-Komissjoni eh, fil-reviżjoni li għamlet imxiet b'mod eh, kaut. Eh, ippreżentat green paper u white paper u wara ħafna skambi intensi ma l-interlokuturi tawlu tassu waslet għal mm, dan id-dokument. Il-Komissjoni pratikament proponit sitt miżuri illi għandhom xi jasmu mal-għanijiet ta' tluq ta' din ir-reviżjoni. X'inhuma dawn il għanijiet l net. Il-ħolqin ta' passaport għal dawn is-soċjetajiet. Umbat il-possibilità li wieħed iġestixxi il-mergers il mergers biex ikollu iktar kompetizjoni mm, eh, meta tqablu mal-kompetizjoni Amerikani. Mbagħad l-istruttura eh, il eh, fond jista' investi ġo font ieħor u wieħed mill-fondi jista' jiġġestit mill-ieħor u mbagħad itħejja ta' dokument ta' informazzjoni ta' żewġ paġni li fih l-informazzjoni iktar importanti għall-investituri żgħar u informazzjoni eh, importanti għall-investituri un bat proċeduri ta' notifika semplifikata biex eh, bekk ma jkunx hemm bżonn titlob autorizzazzjoni ġdida meta ngħaddu minn pajjiż għal ieħor pajis ospitanti, ġifiri, mbatt il-kollaborazzjoni potenzjali eh, imsaħħa ta' supervizuri. kienem konsultazzjonijiet u issa importanti li naslu għal konklużjoni mill-aktar kmini possibli biex dan is-settur jibqa' kompetittiv biex bekk il-investituri żgħar komplu jkollhom fiduċja anki f'dan l-istrument ta' investiment. Qed nara li żmien il-ħin tiegħi ġa skada għal daqstant nixtieq nagħmel żewġ kummenti bħala konklużjoni. L-ewwel net il-Kummissjoni ħolqot grupp ta' gwida illi eh, eh, eh, se titratta l-supervizjoni potenzjali fl-Europa. Mbagħad hemm tħejja ta' proposti ta' rakkomandazzjoni illi jiġu mill-qwa mill-Kummissjoni. F'dak li għandu xi qasam mal-mergers transfront transkonfinali hemm attivitajiet bejn il-mergers nazjonali u dawk transkonfinali. U nirridu namlu mod li l-kondizjoni tikunu ndaqsa l-kulħadd. Grazzi. Fisem il-kommissjoni il-komissarju Makrivi. President. Aħna nittamaw li dan il riżultat ikun żvilupp tajjeb ħafna għal um, din id-direttiva, l-proposta tal-Komissjoni tal-Ulju li għaddit għanda konsultazzjonijiet illi bdew qabel il-kriżi finanzjarja. Ja, tati għanijiet biex tajjeb il-funzjoniment ta' direttiva, meta wieħed jiftakar da l-Komissjoni t tissemplifika l-użu transkonfinali ta' usage biex isir strument effettiv u nieħdu l-benefiċċju tal-ekonomija ta' skala. Il-Komissjoni wkoll ridet tagħmel regoli importanti fuq il-notifika tal-investituri, fuq l-informazzjoni tad-data biex min jinvesti flus jirċevi informazzjoni ċara qabel ma jieħu deċizjoni deċiżjoni tiegħu. Il-Parlament u l-Kunsill ċettaw il-proposta tal kommissjoni fuq il-mergers u anki l-idea ta' notifika. Il-livello li tal-kommissjoni ġiet rispettata, il-kommissjoni għa kontenta ħafna bil riżultat ta' deċizjoni ta' kod deċizjoni Fu il-sujġett tal-passaporti li huwa importanti fil-proposta. Il-Komissjoni kienet imħazba fuq l-impatt negativ potenzjali u l-effett li dan il-passaporti kien jista' jkollu fuq l-użu tal-fondi. Meta nħares lura jena konvent li l-inizjattiva tagħna waslet għal biex il-Parlament u l-Kunsill Jirved il pozizjoni tiegħu. Fl-Lulju tar-2008 il-parir ta' Caesar ta' u l-bazi għal biex neċaraw il-rispetta responsabilitajiet u tamaw li kunem il-kollaborazzjoni u l-appoċ bejn l-autoritajiet tal-stati membri differenti. Il-Komissjoni jisa tista tifirma testa kompromess. E xoltana għadu ma spiċax, il-suċess tal-passaporti dependi minna kapacità tagħna li nsolvu l-kwestjonijiet pendenti. Dan xol se jagħti anke l-possibilità li insolvu illi nafaċċaw il-djufijiet kien hemm skadenzi rigorużi ħafna fuq il-Kummissjoni fuq dawn miżuri u aħna esprimejna l-tħassib tagħna fuq il-fattibilità ta' dawn l-iskadenzi. Aħna preparajnihom b'attenzjoni dawn il-miżuri nitamaw li dan il-proċess jista' jibda l-iktar kmini possibbli. Għanna bżonn tal-kooperazzjoni sħiħa tal-partijiet kollha interessati, inkluż il-Parlament biex ikunu nistgħu deliberaw fil-żmien. Ixtejn ringrazzja nerġa' sur Klins il-rapporter tal-fatt li il-Parlament wasal riżultat malajr. L-istituzzjonijiet kollu ma kontenti li fi żmien ftit xhur nexxinna naslu għal tmiem ta' dan il-proġett. Dan huwa programm ambizzjuż ħafna tal-leġislazzjoni, jista' nixtieq nagħlaq biex ngħid li nagħmel żewġ qarriet il kummissjoni Eh, kontenta ta' dotta dan il-rapport. L-ewwel kwistjoni ta' tassazzjoni tal-mergers transkonfinali u l-estat analizza l-impatt negativ illi jista' jkun hemm fuq il-teżori tal-stati nazjonali fuq il-kwistjoni tal supervizjoni bżonn li insaħħu l-kooperazzjoni. F'Solvency tu bl emendi tal-direttiva tal-ħtiġijiet kapitali aħna proponina li nsaħħu l kooperazzjoni fil-supervizjoni u m'għandniex diffikulta biex inkunu nistgħu insaħħu dan id-dominju biex niżguraw il-koerenza fil-regolament tal-settur finanzjarju l-Kummissjoni taqber fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tar-rapport l-Rozier biex saħħaħ il dispozizjoni ta' din id-direttiva li għadha x'taqsam mal-kooperazzjoni ta' supervizjoni. Grazzi, Komissarju. Għal tlet minuti s-sanna s-sur Gozes. Grazzi, President. Kollegi, Komissarju, l li permettili ringrazzja l-rapport Wolf Klintz li laħa kompromess fil-komitati u mal-presidenza wasal għal kompromess soddisfaċenti. Il-Komissjoni legali, il-Komitat legali li hija kompetenti għal eh, opinjoni trasmettit il-kommenti taħħa. illi ġew mill-ON. E dina kienet l-iktar ħaġa importanti fl-iżvilupp tal-fondi tal-investimenti Ewropej fl-ġunju tal-2007 dawn kienu jirrappreżentaw 6 biljuni ta' euro. 75% e, tal-fondi ta' investiment tal-Unjoni Ewropea. L-garanziji Interna tal ta' dawn kien jispiegaw eh, il-valur fajnejn l-investituri. Il-tibdil fl-2001 permettu li l-usis jistaw jieġu investiti fa' zoni ġodda. Pero kienem problemi, il-Green Paper eh, nidiet il-dibattitu fl-2005 bat kienem il-White Paper u nistan nil nilqaw aħna l-progress sinifikativ fil-efficienza illi se toħroġ mill-proposta li għanna għoddimna. Il-progress ktar importanti għar narfu il-passaporti Ewropej għal ehm, kumpaniji ta' ġestjoni. E Dispozizjonijiet proposti jistaw e, jipermettu il dawn il-passaporti jistaw jiġu implementati mill-kumpaniji ta' ġestjoni u jgarantixxu anki il-ħarsin sodisfaċenti għall-investituri. Dan huwa passaport e, komplut u jiena kontenta ħafna biħda il-dispozizjonijiet ta' supervizjoni se jkunu effettivi motivi biex ikunu jistaw ineħu kull tħassib li ġi espress eh, fuq din il-kwestjoni. Din il-proposta tinkludi anki xi titjib tekniku meta niġu għal proċeduri ta' notifika il-mergers transkonfinali u anki il-pool tal-fondi fil-istrutturi master feeder. L-armonizzazzjoni li se nilħu b'dan se u wkoll il-kompetizzjoni ġusta fl-Unjoni Ewropea kollha. Ir-rapporter għal u koll li jridu nieħdu azzjoni ulterjuri fit-taxxa biex nevitaw distorsjoni. Issa sinjura Lulling għal żewġ minuti. Grazzi, President. President Komissarju, iktar minn qabel la bozz ta' direttiva li qed inħarxu leha issa tagħtina m'għandniex eh, m'għandniex idea ċari fuqha. Il-sur Klim tilu ħafna jaħdem fuq. da. Id-direttiva huwa veru għandha biċi ta' progress importanti, ċoħe li tejjeb il-tħaddim tal-suq intern u il-mod kif il-kumpaniji ta' ġestjoni operaw. U dina ġiet mill uwa mill-investituri Ewropej. Il-Konsil parlament u l-Kommissjoni ma kienux liberi għax ħafna partijiet interessati kienu jafu x'kien se jiġri. u esprima l-oppożizzjoni tagħhom għal passaport. Issa il-kwestjoni tal-passaport nistgħu niddefenduha, però l-introduzzjoni għal dan il-passaport għal ġestjoni għandu jġib maħħal garanzija meħtieġa, speċjalment dak li għandha ma' supervizjoni tal-fondi. Aħna tispjaċina li dan is-sistema hija kom komplessa u li hemm interpretazzjoni differenti u għanna diffikultajiet pratiċi hawnhekk u dimna. Illi jistaw joħorġu meta naħdmu f'swieq ta' pajjiżi terzi. Jiena da' xejn imħasba f'sirkostanzi normali jiena kont naħs l-aħjar ħaġa nistaw najdu illi bil-prattika biss nistaw nkunu nafu jekk ix tajba jew le, jekk ix seżit il-fiduċa fil-kapacità ta' min parti fil-suq biex jadattaw Jow jekk eh, inħoss inħossu aħna li dan se jkun eh, suċess, però m'hemm lebda garanzija eh, anki wara ċerti skandali u implikazzjonijiet eh, fid-dinja tal-management mm, miex edha tizgurana u fuq dan jiena xejn għadni imħazba. U jidirli illi Eh, din il-ħaġa li rridu nikonsidrawha minn taħt tal fuq għax qegħdin ġo kriżi fonda u ma rridux nimminaw is-sitwazzjoni għal partijiet interessati. Ma nistawx nassumu illi l-autoritajiet supervizi se jikkooperaw mill-bidunet. Nerġa' ngħid li dinja direttiva illi fil-fatt hija obsoleta għax il-kriżi eh, ġiet Ehm, wara hemm żoni sħaħ tal-istruttura finanzjarja rridu nerġgħu nirreveduhom hawnhekk. U l lan ewlini tal-usic huwa għalini proteġu l-investituri billi n-diversifikaw riski u li kona regoli eh, rigidi. Dana bħalissa isu abza fil-dla, ma nafux fejsen twassalna jina eh, sena stieni anki jek jina fil-fat aċċettajt l-emendi ta' kompromess eh, meta wieħed is il-ċirkostanzi huma fil-fatt ti però m'għandhom space kbir meta nqablu mal prinċipi fondamentali. Grazie. President, Komissarju, kollegi, signora Gotardi. Aħna se nivutaw direttiva ġdida fuq l-investiment kollettiv fil- dinja ħaġa importanti, u kemm kien ħarsu fil-modi kif fil-futur. Fl-ewwel direttiva, eh, forsi 25 sena ilu, il- koordinazzjoni ta' dispozizjonijiet legali u amministrativi kif hemm miktub fil-titolu titlob aġġornament biex inkunu nistgħu ninkludu ħtiġijiet ġodda li għandu jkun uh, fl-interess ta' iktar flubilità, iktar kontroll iktar supervizjoni. Il-Kumitat ta' Ekonomiku e, kollabora ħafna eh, grazzi għal e, rapporteru, anki għal konsillu, anki għal fatt li aħna konxi li għed nitkelmu fuq kustjoni li għandax taqsam ħafna mal krizi finanzjarja u fuq il-fatt li hemm bżonn nagħtu risposta urġenti. U importanti li nitkellem fil-qosor f'ċerti punti li l-ħaqna ftehim fuqhom u nittama li se jwaslu għal tajbin e, fuq dak li għandu xi mal-kumpanija ta' ġestjoni fuq il-liġi applikabli fuq il-management company biex naslu għal sistema ta' supervizjoni li jkun ċar, effiċenti u żgur u fuq dak li għandu xjaqsam mal-ftejm eh, fuq il-miżuri li tlabna l-Kommissjoni biex għandhom jiġu applikati fuq livell 2 fl-Ulju sal-Ulju tal-2010. Il-management company għandu jkollha proċeduri u mekanizmi u persuni ta' kontat biex il-konsumaturi u l-investituri jistaw jkollhom informazzjoni importanti, referenza importanti f'kas ta' kawzi sakemm il-management kampi, jekk il-management kampi ma tkunx f'pajjiżhom. Il-possibilità wkoll li nsaħħu l-kooperazzjoni eh, fuq dak li għandu xaqsam ma' supervizjoni biftejim bilaterali u multilaterali ma' l-autoritajiet kompetenti tal-istati membri tal-usage u tal-management company. U barra minnek u koll il-ftejim fuq il-mergers eh, u fuq il-master feeder li permettuna nimxu fuq il-suq intern kollu kemmu. Aħna eh, kiridu nżommu ċerti differenti fuq il-proċedura ta' fuq l-iskadenzi tal-proċedura ta' notifika li nixtiequ li tkun aġġornata skont eh, tal-idea tal-Kunsill. Eh, eh, fuq il-prospetti tal-protezzjoni tal tal-konsumatura anke hawnhekk xtaqna aħna illi kien ikun hemm distribuzzjoni automatika u mhux biss bil-kopja Eh, dokument ta', ta fil-karta. Eh, barra minnek, għafkum biex nala, aħna eh, naħsbu li jħagħa tajba li aħna nalqu il-fajl dossier fil-ewwel qari. Grazzi. Issa ngħaddu għal Sur Schmidt. Grazzi. Il-kollega Klinsk, nextin ringrazzjaw għax xogħol eċellenti li għamel jina naħseb li rapporter sab kompromess importanti kif smajna minant eh, kellim oħrajn. Il-krizi finanzjarja ħaġa diffiċli li wieħed jaffronta u jina naf għalix jena eh, tħalt fuq dawn l-affarijiet mill-2001 li ktar ħaġa importanti li noħolqu suq iktar niftuħ, eh, pero li namlu protezzjoni tal-konsumatur fl-2000 mill-2001 nixtieq infakkar illi is sitwazzjoni ma kienieċ eh, faċli laqqas hemmhekk u dana kienet qabel il-proċedura l-anfalussi. U il-bejk ta' dawn il-fondi ġi aħjar u anki il-protezzjoni tal-konsumaturi sandu jkollna strumenti eh, xirqa biex nżidu anki il-kollaborazzjoni tal-autorità. Eh, kif għar il-komissarju eh, il kwestjoni tal-passaporti hija kwestjoni delikata tal-management companies. Nafu ehm, nafu x'inhuma l-opinjoni differenti jiena nħoss li din il-proposta hija pozittiva u il-kompetizzjoni miex dejjem il-valur assolut f'suq li jaħdem tajjeb. p'umbat, hemm il kwestjoni tal-informazzjoni. Eh, l-informazzjoni hija bilanċata illi hija effettiva. Mbagħad il-kwistjoni tal-lingwi, President, din hija kwistjoni delikata wkoll, jiena nħoss li din il-kwistjoni għandha tiġi affaċċata jekk irridu li dawn il-fondi jistgħu jaħdmu transkonfinalment. L-Europa u għassu illi jaħdem tajjeb suq finanzjarju li jaħdem tajjeb, dana twera, però dawn il-fondi jaħdmu kol barra mill-Unjoni Ewropea u għandna nisfavorixu dawn iżvilup grazzi għal din il-proposta. E sur Ryan. Grazzi, Sur President, nishtan ringrazzja l-rapporter għal dan il-rapport eccellenti. Naħseb li ħadem ħafna biex nirxilu jikseb kompromess u nishtiq nifraħlu għal dan. Direttiva tal-USITS ser tnaqqas ħafna mill-piżijiet u mir-red tape uh, u spejjeż żejda u waqt in-negozjati ta' kompromess kien hemm xi tħassib minn xi stati membri u aħna rikonoxxejnija. Jiena nemmen li din tipproteġi lill konsumaturi u hija wkoll xi ħaġa tajba l-investituri suq miftuħ u ħaġa pożittiv u ikun tajjeb għal kulħadd din id-dispożizzjoni hija rikonoxximent eh, ġdid li għanna bżon regoli ġodda u standards għal eh, regolament effettiv għall-industrija tas servizzi finanzjarji globali. Naħseb li dan mhux biss neċessarju eh, fl-Ewropa iżda wkoll globalment minħabba li dawn iż-żminijiet diffiċli finanzjari u rridu nippruvaw insolvu il-problema flimkien. Irrid ngħid li llum hija okkażjoni tajba ħafna li qed niċċelebraw eh, l-10 snin tal-euro u dan turi kooperazzjoni ekonomika. E, din e, l-euro kienet sors ta' stabilità għal bosta pajjiżi speċjalment waqt din e, ir-reċessjoni kieku ma konniex fl-euro, probabbilment aħna konna nkunu fl-istess pożizzjoni tal-Iżlanda, però dak mhux il-każ. Nixtieq eh, infakkar li kieku kien ta' kieku ġara kif ridu bosta nies kieku maħna ma konniex ikunu fl-ewra u il-pozizjoni ta' l-Irlanda kienet tkun um, daqsdik tal-Izlanda. Ta, ta, ta Ħafna pajjiżi Eh, madwar id-dinja eh, qegħdin jaħsbu kif qed taħseb l-Irlanda dwar eh, it-Trattat tal-Lisbona. Ekonomikament l-Irlanda għandha tibqa' fiċ-ċentru ta' deċiżjonijiet fl-Ewropa minħabba il-bżonnijiet finanzjarji li għandna. Grazzi. Well, straying from the point, but not to worry. Um, Mr. Purvis, two minutes. Mr. Purvis, 10 minuti. Grazzi, Sur President. Dil-kontroversja kollha li għanna bħalissa fir-rigward tar-regolament tal-industrija tal-servizzi finanzjarji u din l-aġla li għanna biex namlu regolament dan huwa eżempju ċar ta' sens komun ta' miżura xirqa għal din l-industrija. Il-Kummissjoni u Sur Klintz għamlu xogħol tajjeb ħafna u jien appoġġa dan ir-rapport. Jusits huma parti importanti ħafna għall-industrija skoċċiża tal-investiment huma ferm importanti biex nejnu l-investituri mhux biss fl-Ewropa iżda fid-dinja kollha. fl-Istati Uniti u kol il jusit hija il-modelli qed jużaw. Jena inħoss li jimbosta punti importanti bħal per eżempju ċertu tekniċi l-iktar ħaġa importanti għalli rridu nilħu ekonomiji ta' skala ikbar fl-Ewropa u ħafna mill-jusit tagħna huma żgħar wisq u għandna ħafna. Għalla stant irridu nifaċilitaw il-mergers. Jena nishti nara li dan jikber iktar biex nipermettu li l-users ikollhom objettivi differenti u nkunu nistaw namlu mergers iktar faċilment. It-telet punt il-passaport tal-amministrazzjoni huwa punt importanti ħafna li jippermetti ekonomija ta' skala ikbar u inqas red tape u dan għandu jkun fl-interess tal-investitur. Allura, din ir-reviżjoni se tkun tajba uh, u ta' benefiċċju għall-industrija iżda aktar u iktar għall-investitur u mhux biss l-Ewropa u iżda fid-dinja kollha. Daqsant jien appoġġa il-rapport tas-Sur Clint. Is-Sinjura Berri tal 3 minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi l-rapporter għal xogħol siri tiegħek u għal negozjati li ħdim tal-jom. Il-Usit huma tip ta' brand fil-swieq finanzjarji Ewropej huwa prodott tajjeb ħafna għall esportazzjoni però fl-Unjoni Ewropea għandna xi ta' żbilanċ għaliex hawnhekk għandna għaliex għandna pajjiżi li qed jipproduċu oħrajn li qed jikkonsmaw. U waħda mill-għanijiet wara r-reviżjoni ta' din id-direttiva f'dan il-kuntest huwa li nassiguraw eh, suq intern tal-jusit jaħdem sew u allura naħseb li hemm erba' punti f'dan l-istadju l-ewwel wieħed huwa il-kwistjoni tal-passport tal manager Nifhem li l-Kummissjoni qed titħasseb li dawn il-passaporti ma ġewx pjanati tajjeb ħafna mhux preparati sew, però aħna Ħdimna din il-preparazzjoni u jina fil-fema tiegħi l-Kummissjoni ma kienu ċetta fas biżejjed għal dawn in-negozjati u naħseb li il-Parlament u l-Kunsill ħadmu biżejjed biex jassiguraw li meta din id-direttiva tal-jusi tkun reveduta ikkonna passaporta maniġar reali li jagħmilha possibbli għas-suq intern tal-Unjoni Ewropea biex jaħdem sew. It-tieni punt għandu x'jaqsam ma' l-isfidi fir-rigward tal-retention Meta aħna nirrevedu id-direttiva tal capital requirements, aħna ser inkunu obbligati li nżommu 5% ta' securities li qed jitpoġġew fis-suq. Aħna suppost ser inkunu qed narmonizzaw taħt il-kundizzjonijiet xirqa. Għaliex inkella ser konna l-istess riski u ikonna bżon tal-istess regoli tal-żama tal-jusit. Tilet punt, l-sfidi ta' supervizjoni. Naħseb li rridu ntejbu il-regolament ta' supervizjoni. Aħna il-koll qed nistennew inizjattiva minn President Barroso u qed nistennew xaj oħroġ mill-rapport ta' Sur Rozier. U irridu naraw l-implementazzjoni ta' riżultati ta' dak il-grupp ta' ħidma u naraw x'impatt ser ikollu fuq il-kondizzjonijiet ta' kif se norganizzaw is-supervizjoni mill-konsumaturi tal-usits. Dik hija ħaġa ferm importanti għalina biex nitrattaw eh, l-isfidi li hemm relatati ma' supervizjoni. L-aħħar kumment dwar eh, l-isfidi fir rigward ta' taxxa il-Kummissjoni wedet għawek fil gwerta ta' dan il-punt li wara l sfidi ta' tassazzjoni għanna ċertu protezzjonizmu. U aħna rridu intejbu dan il-punt. U importanti ħafna li l-Kommissjoni tieħu inizjattivi li fil-rigward tal-usits u sistema ta' tassazzjoni tagħmilha possibbli li jkollna eh, movement ħieles dawn il-prodotti. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Stakaviċuta l minuta kjoġbok. Grazzi. Sir President, jena nina għatma kollegi l-oħrajn u ringrazja l-rapporter tal-li sab kompromess tajjeb, pero jena minix eh, soddisfatta kompletament b'dan il-rapport. L-għannet għaliex stati membri Ewropej ser ikollhom jippreparaw il-leġislazzjoni kollha fil-lingwa li tintuża um, għal kwistjonijiet finanzjarji ġifieri bil ingliż U allura naħseb li mhijux xira li natu xi preferenza partikolari għal lingwa partikolari. Kol naħseb li ma naħsibx li għanna bżon iktar inċertezzi legali bħal per eżempju f'liema lingwa ser niprovdu l-informazzjoni l konsumatur. Jena nemmen li il-corporate liability taħt il-kondizjoni tal-kompetizzjoni għandhom jiġu eh, iċċarati sewa, għandhom jiġu iċċarati. Is-sur Kretznek jgħal minutek joġba, grazzi ħafna, sur President li konna sistema effiċjenti għal usits għandha tkun waħda mill-prioritajiet tax-xogħol tal-Parlament Ewropew f'dan il-qasam. Minħabba l-fatt li hemm il-kompetizzjoni għandu jkun possibbli li naqsu eh, l-ispejjeż għall investituri u jiena naqbel mar rapporter fejn jgħid li l-prospektus eżistenti għandu jiġi mibdul ma' field document li jipprovdi informazzjoni ċara għal eh, l-investitur potenzjali. Huwa veru li riżnoqdu attenti ħafna fir rigward ta' tassazzjoni. Jiena nemmen li l-implementazzjoni prattika tal-passaport tal-kumpanija tal-amministrazzjoni għandalan li tamela possibli li dawn il-portafolli jkunu disponibli fil-komunità kollha u dan huwa punt importanti ħafna biex nimlew il-vojt li hemm fis-suq intern. Grazzi ħafna. Għal darbohra nixti uh, eh, nrikom l-apprezzament tiegħi għal dan il-punt, dan il konsensus malajr. Għad fadal ħafna xogħol xisir, l-istati membri għandhom ix-xogħol jitrasponu dawn ir-regoli tal-USITS qabel Diċembru tal-2011. Dan biex bekk ikun hemm funzjonament tajjeb ħafna tal-passaport tal-kumpaniji ta' amministrazzjoni u biex nifaċilitaw dan il-progress u nagħmlu dawn it-tibdiliet fl-industrija finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna kummissarju, is-sur Klint għal minuti jekk jogħġbok. Nixtieq naqbel mal-kummissarju li aħna maħniex fit-tmiem tal-protest. Raġuni għaliex aħna fil-Parlament u l-Kunsill qed nippruvaw nassiguraw li Fir-rigward tal-implementazzjoni ma jkunix għalfejn nistennew wis u nagħmlu dawn it-tibdilit fis-suq malajr kemm jista' jkun biex bekk inkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna. Jiena naħseb li qed naqblu f'dawn il-firgwar ta' dawn il-kompromessi Is-sur eh, Bolling jidher li għandu ideat ta' xejn differenti, però naħseb li itħassi issa li għanda dwar il-Lussemburgu ma naħseb li ser ikun wieħed reali. Hemm ħafna opportunitajiet għal dak is-settur. l huwa li nikreaw suq uniku għas-suq tal-investiment u dan is-settur juri li aħna meta nkun qed nitkellmu dwar is-suq uniku, ħafna drabi dan ma jkunx il-każ u din hija ħasra. Il-fatt li dan huwa din hija kooperazzjoni ġdida għas supervizjoni hija vera, però rridu nittrattawha b'mod differenti. Fuq smaħrajn l-autoritajiet ta' supervizjoni rridu jaħdmu ktar mill-qrib. U fir rigward tal direttiva tal-USITS, Irrid nassiguraw li dan iseħħ ukoll. Il-miżuri ta' tieni livell li semma l-Kummissarju huma bosta u rridu nittrattawhom kollha. Però naħseb jahna il-koll interessati li nassiguraw li dan isir. Dimiex però l-kwistjoni kollha l-industrija trid tagħmel xola u il-Kummissjoni u il-Parlament ma tkellmux dwar food processing għaliex aħna rridu li l-industrija tagħmel dak li għandha tagħmel mingħajr ma jkun hemm pressjoni leġislattiva ilhom jaħdmu fuq dan għal xi żmien għalissa u s'issa għadna ma rejna xejn b'mod konkret. u nispera li jisiru eh, il-passi meħtieġa għax inkollan konna nieħdu azzjonijiet neċessarji. Nirringrazzja l-Kunsill għal kooperazzjoni u għal appoġġ taħħom u rappreżentanti ta' gruppi oħra b'mod partikolari Evan Perez, eh, Sur Gottardi u Sinjura Luling li hija u li hija interessata li tiddefendi l-opinjoni tagħha però l-issa għal kompromissu kien. Grazie ħafna, eh, seduta ja. Eh, se tkompli fl-10,